punti inatawlek wart isfar mhux wart aħmar forsi tispjeganna għalfej. Sur Papa Stankas, point of order. Eh, Nixtieq nagħmel appell il kulħadd il-kull min qiegħed fil-kamra għal raġunijiet ovvji se nitkellmu fuq ir-rapport ta' Chris Davis u nixtieq li dan il-vot jiġi pospost, niposponu għal darbohra. Għaw xaħat li xtieq jgħid li hu favur din il-mozzjoni? Għaw xaħat kontra is-sur Lajnen. Iva, grazzi ħafna, President. Jiena se nitkellem kontra l-mozzjoni għax ġi feċċet bħal ħaqa ta' berqa. Din qasbis konna nafu biha ma, ma li pipi, minna ħata li pipi aħna dan din il-mozzjoni inna naħdmu fil-komitat NV, koperajna u kol ma kien, kien involut ħata tal-industrija u naħseb il-Kumitat ukoll tal-Industrija l-Kommissjoni jafu xiridu nagħmlu dwar tibdil tal-klima għalhekk tajjeb li nivvutaw fuq dan kollu llum. lum μου ζήσει, iva, jiena tlabt biex nipposponuh il-vot. Imma imbidlu l-ordni. Ma naħsibx li jekk fimna. Eh, iġifri inti ma rridx li nipposponu il-vot imma nħalluh iktar il-qoddim. Mela, min jaqbel li għanna nivutaw fuq dan il-rapport l-ewwel? Favur, kontra, Mela, għanna maġġoranza favur li dan il-rapport li votaw eh, l-ewwel dwaru. Tridu din iċċekkjaw ukoll? kol? stimmen wir jetzt den Davis-Bericht als erstes ab. Tajjeb wis votaw fuq ir-rapport ta' Sur Davis. Mela, ħan irranġa ftit il-karti li għandi. Mela, nibdow bir-rapport Davis. Ovvjament, qed nitkellmu fuq l-ekonomija tal-low carbon. L-emenda 27 niftaħ il-votazzjoni. abgestimmt? Il-votajtu nala il-votazzjoni. U ma lemen ma taddix. Issa l-emenda numru wieħed niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota nagħlaq il-votazzjoni. it-tieni parti, l-ewwel parti ma ddiċ. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. vota nalaq il-votazzjoni. U laqqas din ma taddi. Issa, paragrafu numru 2, l-ewwel parti, dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti għandna votazzjoni nominali. Kulħadd vota nalaq il-votazzjoni ma taddix. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet irridu niċċekkjaw dan. Favur kulħadd ivvota qed niċċekkjaw nagħlaq il-votazzjoni ma taddix. Ir-raba parti Għanna u kol votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota. Nalaq il-votazzjoni. Ma taddix. Issa, paragrafu numru 6. Favur, kontra, astensjonijiet, rridu nitċekjaw. Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Kulħadd ivota nagħlaq il-votazzjoni tgħaddi. Issa mmorru għal paragrafu 15. Anzi, għandna l-emenda numru 2 tal-paragraf numru 6 favur kontra astensjonijiet u taqaddi. Nċekjaw, Iva tajjeb. Ham, alle abgestimmt? Kulħat vota mela votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 15. Nibdew bl-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għaddit. Tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 16. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 17. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 23 tat test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda ħamsa vot nominali fuq l-ewwel parti nifsu l-votazzjoni. Kwatt vota mela nagħlqu l-vot għaddit. Tieni parti. Niftħu l-votazzjoni. Nalqu l-vot. għaddit. Dan ifisser illi test oriġinali ġi emendat, mela issa vot nominali fuq emenda 6. Niftaħ il-vot. Kwaħat vota tajib mela nalqu l-vot, għaddit. Mela issa fuq test oriġinali dan eh, waqa. U issa lek nimxu għal paragrafu 24 tat test oriġinali. Vot nominali l-vot miftuħ. Kulat vota Nala il-votazzjoni. Għaddit. Emenda 7D. Votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Nara il-vot. Għaddit. Emenda 8. Votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Vot malu. Għaddit. Emenda eh, votazzjoni nominali, niftaħ il-vot, nara il-vot, għaddit. Mela, Mela 18 ta' għalek jisana dwar emenda 19, votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Nara il-vot. Maddiċ. Emenda 10 votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Għana da il-vot. Għaddit. Issa naddu fuq it-test oriġinali paragrafu 27 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Test oriġinali ta' paragrafu 28 l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet m'għaddiċ. Iva naħseb li ġiet eh, m'għaddiġ mod ċar. Mela paragrafu 30 għandna tliet partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet Eh, nitċekjaw għax mixċar. Niftaħ il-votazzjoni. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddit. Tieni parti minnu favur. Minnu kontra. Astensjonijiet. Għaddit. It-tielet parti minnu favur. Minnu kontra. Astensjonijiet. Mela, Eh, niċċekjaw il-votazzjoni. Mela, niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Maddiċ, maddiċ. Emenda 11, minu favur. Minu kontra, astensjonijiet, għaddit. Hmm, Tidin xekja l-vot mela? Nivvotaw, niftaħ il-vot. Kurat il-vota, mela il-vot. Maddiċ. Issa fuq il-test oriġinali, paragrafu 42, l-ewwel parti Le, niskuza ruħi. t taxkelna emenda ta' test oriġinali 38 mela l-ewwel nivvutaw fuq l-emenda oriġinali ta' 38 favur kontra astensjonijiet mhix ċar mela niċċekjaw. Test oriġinali paragrafu 38. Niftaħ il-vot, nalaq il-vot, tibqa' meki. Mela, kien fuq it-test oriġinali ġejna indaqs, allura tibqa' mek. Issa, paragrafu 42. Mela, fl-ewwel parti minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddiet it-tieni parti, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni issa. Għat vota mela nara il-vot. Għaddiet. Mela, paragrafu 44. Nifutaw l ewel fuq l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddit, tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddit ukoll. Issa paragrafu 45. L-ewwel nifutaw fuq emenda 12 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ikonna niċċekjaw din. Mela, niftaħ il-votazzjoni. Kwa vota Għala mela, l-votazzjoni. Għaddit. Emenda tlieta minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa fuq il-test oriġinali, niftu votazzjoni nominali, għatif vota ma mela, għalessa nagħmlu l-votazzjoni Għaddit ukoll. Emenda 20 de minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 21 de votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nal il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 22 de votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Għat t-voda, Nan il-votazzjoni Mandiċ ukoll. Emenda erba. Mela jekk din tgħaddi ta' 23 minu favur, minu kontra, astessjonijiet m'għaddiċ. Mela issa ngħaddu għall-emenda 23 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Nimxu għal eh, test oriġinali. Votazzjoni nominali daw il-parti. Niftaħ il-vot. Għat vota ma mela, il-vot. Għaddit. Issa, votazzjoni nominali fuq it-tini parti. Niftaħ il-vot. Għat vota. Maħna votazzjoni. Għaddit ukoll. Emenda 13 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet maħddiċ. Issa test oriġinali f'żewġ partijiet minnu favur l-ewwel parti kontra astensjoni tad-diet minn favur it-tieni parti kontra astensjonijiet daħal konna niċċekjaw. Ma niftaħ il-vot. Għat il-vota, nalaq il-vot, ma Emenda 24 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma Issa paragrafu 79 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 83 l-ewwel parti minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet Mela, għan iċċekjaw t-tini parti ta' paragrafu 83, niftaħ il-votazzjoni nominali. Mela, għat vota il-vot, ma' diċ. Mela, paragrafu 88, minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit, it-tini parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet għandit. Mela votazzjoni nominali fuq it-tieni parti 88 għax ma kienx ċara niftaħ il-vot. Nagħlaq mela, il-vot. Għaddit. Mela, emenda 25 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Maddiċ. E, Test oriġinali ta' paragraf 49 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. Test oriġinali ta' paragrafu 96 fuq żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddiet, it-tieni parti minu favur, minu kontra, ħajkolla niċċekjaw din mela niftaħ il-votazzjoni nominali. Għattu vota. Mela, il-vot. Għanżommu test oriġinali. Emenda 14 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. għaddit. Mela, paragrafu 15 minu favur. l Len, sużru emenda 15. Favur, kontra, astensjonijiet. Eh, ollu idejkom ikġobkom xmux qed nara sew. Favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Mela, Test oriġinali ta' paragrafu 107 l-ewwel parti minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Mela test oriġinali ta' paragrafu 110 minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, tridu nċekjaw mela, niftaħ il-votazzjoni nominali. Għat vota. Maddiċ. Maddiċ nilkom raġun. Paragrafu 115. Żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet, għaddiet it-tieni parti minnu le tieni parti għal votazzjoni nominali, mela niftaħ il-votazzjoni. Na, il-votazzjoni maddiċ. Mela, paragrafu 117 emenda 26 minu favur minu kontra astensjonijiet maddiċ. Issa, premessa B. Għannibdew fuq l-ewwel parti minu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Qatt vota Tajjeb mela il-vot. diċ. Issa, il-vot finali, vot eh, nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kat vota Nalaq il-votazzjoni. Għaddit. Tajjeb, issa ngħadu għal votazzjoni dwar sit tal-internet diskriminatorji u r-reazzjoni tal-awtoritajiet. Issa għal votazzjoni fuq il-mozzjoni tal-riżoluzzjonijiet emenda wieħed minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddit. Premessa M ta' test oriġinali, votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Nala il-vot għaddit. Issa, il-vot fuq il-test kollu kammu minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Issa għanna l-votazzjoni dwar il-riżultat tal-elezzjoni prezidenzjali fil-Russja. Emenda 10 minu favur minu kontra astensjonijiet Mux għed tollu jdejkom bizzejiet, signori, ollu jdejkom minu favur, minu kontra, astensjonijiet, maddiċ. Mela, nitċekjaw, aħjar nitċekjaw, dejjem aħjar. Mela, niftaħ il-votazzjoni. Mela, għaddit. Tajib. Issa emenda 5. hawn emenda orali mill-onorevoli Sarifanka. Ek joġbok. Sur President, sabiex ikollna l-iktar konsens wiesa possibbli, aħna nemnu li din ir-riżoluzzjoni hemm bżonn li tiġi appoġġjata 100% għalhekk fuq emenda 5 niproponu ftejma l-Onorevoli Swoboda u Verhofstadt mill-gruppi l-oħrajn għaliex rridu eh, nsaħħu tisħiħu l-implementazzjoni eh, f'din il-mozzjoni. Mela, għaw xa jitkellem kontra? Mela. Emenda orali għal emenda ħamsa. Bil-favur. Minu kontra astensjonijiet għaddit. Dak visser li emenda 14 taqra taqa mela issa. Emenda sitta minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. 18 minu favur minu kontra astensjonijiet ma għaddiċ. da 19 minu favur minu kontra astensjonijiet ma għaddiċ. Emenda 7 ġitir tirata, mill-emenda 15 minnu favur minnu kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 11 minnu favur minnu kontra astensjoniet. Irridu niċċekjaw din. Mela niftaħ il-votazzjoni nominali. Katti vota. Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 17 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 20 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 12 minu favur, minu kontra, astensjoniet għaddit. Menda 16 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 2 ġi tirtirata, mela nadu l-emenda 3 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 8 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 1 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit emenda 13 ġiet ritirata minn għadu l-emenda 4 minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 9 minnu favur minnu kontra astensjonijiet ma għaddit. Issa nivutaw fuq il-rizoluzzjoni sħiħa minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddit. Issa na rizoluzzjoni, mozzjoni rizoluzzjoni dwar il-Kazakistan. Melanna, eh, l-onorevoli Kanzari għandi ħabar tajba ħafna. Eh, l-autorità tal-Kazakistan ħelsu l-priġunieri politiċi l-onorevoli Sokolova u kif ukoll is-sur Robinjanski. Din hija aħbar tajba lina. Grazie ħafna ta' din l-aħbar tajba. Mela, nibdew votazzjoni nominali. Minu favur. Eh, niftaħ il-votazzjoni nalaqa ma' diċ. Paragrafu 3 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet, kolla neċċekjaw. Mela, niftaħ il-votazzjoni nominali. Għad tifvota. Għaddit. Tieni parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Għaddit. Emenda 8 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Ma għaddiċ. Emenda 12 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. għaddit. emenda 9 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Ma għaddiċ Issa nimxu għal test oriġinali ta' paragrafu 10 fit tliet partit l-ewwel parti minnu favur minnu kontra. għolli idejkom, għax inkella ikolli nassumi, jekk joġobkom, għolli idejkom. Mela, minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet. Għaddit, tret parti minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 12 tal-test oriġinali minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 13, emenda numru 1, minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għaddiet. Mela, ħanitċekjaw, niftaħ il-votazzjoni, nalaqa Għaddit. Dak ifisser li emenda tnejn ta' għawna għaddu ikka l-emenda tlieta minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda erba, votazzjoni nominali, niftaħ l-votazzjoni. Għat vota nala l-votazzjoni, ma diċ. Mela. Nivvotaw fuq il-test oriġinali minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 11 minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 5 minnu favur minnu kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa nibdaw fuq il-test kollu kemm huwa minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għaddit. Issa ngħaddu għal votazzjoni dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja. Angereicht. Ich rufe diesen gemeinsamen Entschließungsantrag auf. Wer ist dafür? Dagegen? Dank. favor, contra. Sensioniert. Għaddiet. Situazzjoni ġewwa l-Belarus. Sir Viginin jixtieq jitkellem kjoġbok. Bira aħna kellna battitu fil-Parlament Ewropew messaġġ ċar ħafna minna ħatana eh, mozzjoni konġunta riżoluzzjoni u abbozz mozzjoni rezoluzzjoni hija ċara ħafna u il-Parlament jaqbel bisjiet dwar dan il-messaġġ li rridu nibgħatu lill l-awtoritajiet tal-Belarus, lis-soċjetà tagħhom u liċ-ċittadini Ewropej ukoll. Iżda, jien nixtieq ngħid li aħna nipposponu l-votazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni għal mini plineri ġewwa Brussell għal żewġ raġunijiet biex nagħtu żmien lill-awtoritajiet biex jaħsbu li jaġixxu għas-sitwazzjoni preżenti li sabu ruħom fija eh, u li għamlu ħolquma u biex jemendaw din ir-riżoluzzjoni permezz ta' żviluppi eh, li ser joħorġu fil-ġurnat li ġejjin. Grazzi ħafna. Għaw xaħat li jappoġġa din l-emenda ta' Sur Vigenin? Għaw xaħat jishti jitkellem kontra din proposta? Iva. Grazzi ħafna jiena nifhem li Sur Vigenin mod tajjeb ħafna ħna kena dibattitu l-bira dwar dan u il-bira stess is-Sur Lukashenko ġewwa l-Belarus. ċaħat anzi maċċetax id-dritt li kellu ċeda dritt Naħseb li jiri noqda attenti fi rigward ta' lingwaġġ li nużaw fid-diplomazija. Ma nix nkunu aggressivi u jena nispera li nistaw nivvotaw fuq ir-reżoluzzjoni anka illum biex nibatu messaġġ li Lukashenko li aħna maqudin fuq din il-kwistjoni ser nivvotaw fu artiklu 177 li din ser tadi għal mini sessjoni li jmiss dak li jaqblu mal proposta tal-Missur McGuinness ikjoġbok daw kontra, astenzjonijiet, għaddit. Naddu għal votazzjoni tal eh, mini plenarja ġewwa Brussell għandna l-mozzjoni tal riżoluzzjoni għal eh, sit forum dinji tal-ilma votazzjoni miftuħa votazzjoni għamaluqa. ma ddiċ. Emenda numru wieħed dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Votazzjoni għam miftuħa. Kulħadd vota Sur Verhofstadt, votajt. Votazzjoni għam għaluqa. Għaddiet. Emenda numru tlieta dawk favur. Kontra Astenzjonijiet maddiċ. Amenda erba favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Amenda ħamsa favur kontra. Nivverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 8 test oriġinali dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 9 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 6 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet u seba dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Skużawni se jkollna niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa, raħt vota. Il-votazzjoni hija magħluqa ma ditx. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Grazzi ħafna u nispera li kolkom vjaġġ tajjeb lura żgħar u tmim il-ġimgħa sabiħ. Grazzi.